biex um, nipproteġu il-saħħa tal-ċittadini kullimkien fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Mela, jina biss biex ngħidlek li għandi riżoluzzjoni abbozzata f'rigward ta' din ir-riżoluzzjoni, um, ehm, il-diskussjoni hija konkluża, il-votazzjoni se jsir għadha f'nofsinhar. Il-laqas li jmiss se jibda se tibda għada 12 ta' Mejju filgħodu wara nofsinhar u l-aġenda diġà ġiet ippubblikata ehm, tista' tiksibha mill-sajt fuq l-internet il-laqajja ġurnata. Grazzi.